Il-punt li jmiss fuq l-agenda tagħna huwa dwar il-Filippini. U nisimgħu passoltu nitlob dawk li formulaw il-rezoluzzjoni s-sur Zekowski. Grazzi ħafna, President. Meta niddiskutu s-sitwazzjoni fil-Filippini, mhux l-ewwel darba li qed nagħmlu dan, issa kważi ġbajna nitkellmu fuq dan il-pajjiż u n-numru ta' persuni li qegħdin jinqatlu fil-kuntest tal-ġlida kontra id-drogi. Il-senatur Lajla Delima inbatet l-ħabs għax ġiet akkużata li qed tmur kontra ix-xogħol li qed jagħmel il-gvern f'din il-ġrida kontra droga. Ġifri aħna qed nitolbu li din tiġi meħlusa u tgħaddi mill-proċedura ġudizzjarja kif xieraq. Imbdow ukoll proċedimenti il-President tal-Filippini aħna imħazbin minn dak kollu li qed jgħid kontra n-nisa kif qed jagħmel qed jintimida l-popolazzjoni, kif qed ikasbar dawk in-nies li qegħdin jiġiddu għal favoritri tal-bniedem, il-bdiewa. Aħna ippreparajna r-rezoluzzjoni illum li titlob il-Gvern tal-Filippini sabiex verament jagħti s situazzjoni sitwazzjoni ta' bħalissa u jbiddel il-mod ta' kif qed jaġixxi man-nies. Iva, grazzi ħafna. Eh, Sinjura Ġill, eh, meta f'Marzu ta' sena l-oħra adottajna l-aħħar rezoluzzjoni kienu diġà il-fuħajtom 7000 persuna eh, fil-President Duterte qed jagħmel f'din eh, il-ġrida kontra id-drogi. Sissa wasalna għal 12,000. Kemm se jkun hemm iktar nies maqtula, tortura, tkażbir qed jiffaċċjaw l-attivisti, l-ġurnalisti u il-persuni ehm, il-popolazzjoni. il persuni il popolazzjoni il popolazzjoni għaw min qed jiġi projbit milli jidħol fil-Filippini. Anki il-deputat segretarju ġenerali tal-partit tiegħi li ma tħallix jidħol fil-Filippini. Dan kien kritika meta mar filippini qabel, kritika l-gvern, u mbagħad ma tħallix jidħol għal eh, konferenza li kien se jattendi Ma jistax ikun li ma nkomplux aħna nikritikaw il-President u għaddeċida li jikkanċella il-parteċipazzjoni tiegħu fl-ICC. Huwa jkompli ma jistax ukoll inħallu ikompli il-GSP Plus li bżonn li nerġgħu nirrevedu. Grazzi ħafna. Grazzi, Sur Tanok, President l-aħħar rezoluzzjoni tagħna minni xi sena ilu sitwazzjoni ma tbidlet xejn minn dakinhar. Il-President Duterte qed ikompli b'din il-ġlida li għandu kontra droga, kampanja li issa ħallit iktar minn elf persuna mejta, ħafna zazax fosthom il-popli il, il tal-pajjiż, tal pajjiż il vitmi pers il- xar liħor għalu li juma se jirtiraw mill-ICC u mill-Istatu tar Ruma. Et naraw li l-ICC minn ħallija ikunu dawn eh, il-gvernijiet arroganti, ikunu qed jisfidaw fuq livell internazzjonali. U fil-Filippini qed qed naraw li reġeddalet il-pena tal-mot għal min juża jew jitraffika id-drogi. Duderte qed jgħid se jkompli jagħmel jaġi ċif qed jaġixxi kemm jintem il-mandat jew fl-2022. Il-drittijiet tal-bniedem fil-Filippini taħt Duterte risqa f'direzzjoni waħda waħda li hija ħażina. Grazzi, grazzi ħafna. Issa imis l-sur paj. Grazzi ħafna. Il-ġlieda ta' Duderte kontra id-droga rajna li tilfu ħajjithom iktar minn 12.000 persuna, jil inkludu nisa u tfal it-kazbir eh, ta' nies minn eh, jikritika l-Duterte, il-popli tal-Filippini Duterte l-aġir tiegħu ma nistgħux naċċettaw għaxu jara li juża l-vjolenza kontra in-nies tiegħu stess. Teddit, intimidazzjoni, vjolenza dawn l-affarijiet għandhom jieqfu. Il-Filippini eh, ħarġu mill-ICC Għaliex dan huwa ovvju, dan ma jriċ li jinstab ħati jew jarfa responsabilta tal-rejat li qed jagħmel kontra l-nies tiegħu stess. Ir-riżoluzzjoni għandna bżonna. U dawk li huma responsabbli ta' dawn ir-reati tal-biża' hemm bżonn li jitresqu l-qorti. Grazzi, grazzi ħafna. Issa imiss l sinjura Loħbiler. Grazzi ħafna, President. Il-President Duterte qed jenkoraġġixxi l-pulizija tiegħu stess biex jarrestaw jużaw violenza kontra l-attivisti dawk li qed jiddifendu il-drittijiet tal-bniedem. 600 persuna li tpoġġow fuq lista ta' terroristi dawn kull ma huma ġurnalisti u attivisti. Insibu u e, dawk il-nies qed jinqatlu b'mod ekstra ġudizzjarju mill-pulizija. Ma jiġux investigati il-ġlida kontra id-drogi wieħed iridu niddeċidu fuq livell internazzjonali jekk dawn u miex reat kontra l-umanità. Hemm bżonn li naraw kif se nipperswadixxu l-Duterte biex ibiddel l-aġir tiegħu fil-futur mhux se jkun hemm klawżoli dwar id-drittijiet tal-bniedem, imma l-affarijiet se jsiru issa fuq livell ta' katastrofi. Grazzi ħafna. Is-Sur Urban Crespo, grazzi ħafna, President. B'din il-ġlieda kontra drogi fil-Filippini, iktar minn 12.000 persuna ġew maqtula l skuza hija li l-ġrida kontra t terrorizmu. Issa, kull min jopponi li l-gvern qed jiġi mhux biss arrestat imma jiġi maqtul mingħajr ma u dim il-qorti. Nis qed jiġu maqtula. Attivisti dawn in-nies fl-2017 inqatlu disa u 40 f'Menaw liġi marzjali qed tiġi applikata dritti tal-bniedem jiġu mkasbra u r-reġjun issa huwa fidejn il-militari. Dak li qegħdin jippruvaw jagħmlu huma li jikkummerċjalizzaw ukoll l armamenti fil-Filippini. Il-GSP Plus qegħdin jiġu menati ftejjimiet oħra qed jiġu wkoll ikkanċellati. Hemm bżonn li nuru s-solidarjetà tagħna man-nies tal-Filippini. Grazzi ħafna. Politiċnih EPL Issa fisem il-gruppi politiċi is-sur Kelly fisem il ppa e Is-sitwazzjoni fil-Filippini hija verament ta' tħassib. Il-Filippini u l-Unjoni Ewropea dejjem kellhom relazzjoni miqrib bħala politika ta' kultura, eċċetera anka minn pajjiżi ħafna missjonari irlandiżi li marru e, e, jgħinu fil-Filippini, għalhekk huwa importanti li aħna nisnejnu, nixprunaw il-gvern u l-poplu tal-Filippini fil-istat tad dritt. Anka l-prinċipji ta' governanza u l-istat tad dritt, il-promozzjoni ta' żvilupp personali soċjali u paċi fir-reġjun. Imħassa partikolarment allura kemm fuq id-deċiżjoni li nirtiraw minn sistema li jeżisti bħalissa ta' għajnuna reċiproka u iktar urġenti f'sitwazzjoni ta' sekt li qed tinbidel minn ħen għal u volatili u l-azzjonijiet iridu narawhom u d-deċiżjonijiet li għandhom jiġu riversati minnaħa tal-Gvern tal-Filippini. Grazzi ħafna lilek. Issa, fisem is-soċjalisti. Issu Rassis, Assis. grazzi President, situazzjoni fil Filippini miex tollerata, mandiġ tkun tollerata u beta e, tmur għallar il-ħin kollu. Anka l-gvern tal-Filippini qed jieħu qed inizjattivi biex iwaqqaf u jissilenzja il-ħafna nies partit mis-soċjetà dak li qegħdin jitkellmu fuq l-istat ta' dritt meta naraw di tip ta' leġislazzjoni, rapporti speċjali fuq id-drittijiet eh, tal-bniedem eh, anka fil-lista ta' terroristi qed hemm isem ta' wieħed partikolari li fil-fatt mhuwiex terrorist. Eh, da kollu jista' jwassal anka għal mewt ta' din il-persuna dal-individwu allura naħdmu kontra l-politiki ta' Surdu Terte, speċjalment il-deċizjoni il-polisi tiegħu tal til eh, ta' eh, eh, nies li appartienu għal minoranzi, eccetera din hija situazzjoni li mhix tolerabli u l-Unjoni Ewropea bżonn li tgħid xi ħaġa dwar dan. Grazzi ħafna. Grazzi. U wissa fisem DNF, is-sur xafafse. President, minnu responsabli għal situazzjoni bħal? Dawk li eh, juħol uwa, jew kella dawk li provaw, eh, jew kella dawk li provaw eh, jiremedjaw l-istess f'pajjiżna fejn nġibu l-eluf u l miljuni ta' migranti, dawn qegħdin hawnhekk meta nafu li fl aħħar mill aħħar traffikar sħiħ ta' bnedmin, imma u ukoll wara dan il-faqar kollu il- regolizzazzjoni ta' ċertu reati. Eh, nafu situazzjoni tal-Filippini eh, sar pajis eh, ta' drogati fejn id-dependenza fuq id-droga hija endemika. Inti għandek 20 anzi 200.000 nies persuna involuti f'din f'din f'din il-pjaga u nafu illi sfortunatament is-sordu tertre et jirġbet iktar u iktar nies, eh, naħseb illi din il-ħagġa ta' sew eh, tkessaħni, pero mux eh, daqs kem tkessaħni dak li qed jiġi fis-Sirja kif ukoll il-fatt li li ċertu pajjiżi ddeċidew illi minn rajhom jibbombardjaw is-Sirja. Grazzi ħafna kellim li miss. l onorvoli Post, għal essendi grazzi President. Interessanti. Imma naħseb illi għanna Nifuka fuq ir-riżoluzzjoni. Naf li għandna eh, situazzjoni diffiċli. Is-situazzjoni ta' trittijiet tal-bniedem fil-Filippini hija allarmanti ħafna bħalissa u ila s-saddejja di. Allura ħna mħazbin ħafna. Eh, segretarju ġenerali tal-PES li ġie arrestat fost nies oħra u ma ġiex eh, imħolli jidħol fil-pajjiż anka għandek nis li jiddefendu s-situazzjoni, nis indiġeni u għank uffiċjali stess. Individu sedatolima koll il jumma fil-mira tal-gvern ta' Duterte. E, anka rridu nikkundannaw il-lingwaġġ violenti tal-President Filippin Duterte kontra n-nisa. Il-ġilida tiegħu kontra d-drogi u koll hija daret hija daret bħala gwerra kontra n-nisa. Naħseb ma nistgħux nistennew iżjed. Huwa l-obbligu tagħna tajt il-kelliema li nieħdu azzjoni iktar b'saħħitha minn qabel. Anka jekk dan ifisser li ikolna nirrikkonsidraw il-privileġġi tal-ESP Plus. Grazzi ħafna lilek. Nibdew il-KHDI. Is-suż riski l-ewwel. Nixtieq nibda billi noġġezzjona għad dikjarazzjoni li e, insemmat minn dil-Kamra li huwa impossibbli li huwa possibbli li nimponu e, l-istat ta' dirbi li niksru liġi dan mhux il-mod tajjeb imma huwa biss ġustifikazzjoni għall kriminalità It-tieni is ħafna drabi nadottaw riżoluzzjonijiet fuq kwistjonijiet li illi e, jaffetwa pajjiżi li huma l-bot minna bħal Filippini llum. Nixtieq nkun naf x'qegħdin nagħmlu, ħajkollna xi segwitu ta' dan ta' daw ir-riżoluzzjonijiet. Minix qed nitkellem kontra suġġetti bħal dawn li jiġu mismuwa fil-dal-parlament, imma jien nixtieq nara il-konsegwenza ta' dak li nkunu edna u ta' riżoluzzjonijiet mux biss kliem firax imma soluzzjonijiet prattiċi. Allura, mistoqsija li kummissarju Daw riżoluzzjonijiet kemm se jgħinuna, grazzi ħafna kellim li jmiss. Is-sudena no taħt il-keġdijaj. Grazzi, jeve, Sur President, eh, minn kejja eh, diversi appelli tal-komunità internazjonali, jeve, il-numru eh, ta' mwiet fil-ġeta kontra droga komplew jikbru u Sur Rodrigo Duterte qed jibqa' isu xejn muxejn, fil-poter, anzi, anzi qed jaħrax vizavi l-qorti internazjonali, l-qorti penali internazzjonali, għandu kol rieda li daħal il-pena tal-mewt, jisekka ikun jieħu pożizzjoni iktar kifra kontra il-minoritajiet eh, u eh, anke wkoll eh, reati kontra n-nisa aċċettazzjoni tal-istupru anke wkoll ta' violenza fuq in-nisa rridu nfakru l-autoritajiet Filippini għal-daqstant u l kapitalista tal-istat xinuma l-impenji vizavi il- vizavi d-dinja. Nasab li jirrit kunem sanzjonijiet partikolarment eh, ekonomiċi biex ikunu nistaw eh, naraw li situazzjoni timbidel. Marjas. Sekkan li mnimis, Sur Marjas Kjoġbu. Grazzi, Sur President. Il-ġlieta kontra traffikar ta' droga t-issi fil-qafas tar l-istat ta' dritt. Jista' jkollna sentenzi jibsin Imma ma tistax inti kollok situazzjoni fej ikun hemm eh, mod kif inti telimina dawk li jmexxu drogi. U fil-Filippini qed naraw u rajna fil-fatt. 20.000 vittma b'gangs armati jduru mat-toroq u l-President tal-Filippini jidher li qed juhu vantaġġ ta' da kollu ta' dil-liġi tal-ġirida kontra id-drogi biex biex jattakka lill-opponenti politiċi tiegħu. U qed iwassal biex il-Filippini teżisti sitwazzjoni terribbli, violenza kontra n-nisa u l-użu tal-pina tal-mewt. Qed jgħid il-kellim. Qed jinjora wkoll il-proposti mill-Unjoni Ewropea u tinsewx li aħna fil-fatt din importa Eh, eh, prodotti mill-Filippini bid-duty free. Grazzi sur Korrajza taħt il-KHDI. Eh? Grazzi President. Il-klima ta' terru li edha tolqot il-Filippini issa waslet f'livelli ta' tħassib gwir, ma nistgħux nittollerawhom il-gwerra ibsa kontra drogi minnaħa ta' President Terte edha twassal għal ħafna ħafna vittmi anka minħat tal-polizija, ħafna drabi minna l-ebda smieħ eh, minn orti, eccetera, anka li stupru u dawn il-gangs li u għattila fit-toro li jiġu nkoroġuti bl-iskuża ta' ġlieda kontra trafika ta' drogi. Da ma nistgħux naqblu miegħu, aħna llum ma ħniġ niddiskutu il-finijiet imma l-metodi. Il-metodi li huma ħsiena mhux il-finijiet li termina id-droga u għandek kriminali duru mat-toro imlibsin b'maskra ta' nies li qed jipproteġu l-liġi. Inħossa l hemm bżonn minna ħatana neżerċitaw l pressjoni kollha possibbli fuq il-President Duterte biex iġib fit-tmiem dan din il-proċedura ta' din il-proċedura ta' e- e- e- ġustizja summarja. Grazzi ħafna. Il-kellim li jmiss. Grazzi, fil-Filippini hemm ġrida kontra drogi. U għal din ir-raġuni u raġuni oħra li ġew msemmija minn organizzazzjonijiet responsabbli minn drittijiet tal-bniedem nixtieq insemmi żewġ aspetti waħda il-monopolju statali tal-korruzzjoni ta' koers ta' sfurzar dan jista' jkun biss fidejn l-Aġenziji ta' Zamma tal-Liġi. Imma qed naraw viġilantes fit-toroq tal-Filippini li huma tollerati mill-awtoritajiet. Din hija dan proċess perikolus estremament e? u jinjora e, kompletament id-drittijiet ta' ċittadini għas sigurtà Il-problema hija in-nuqqas ta' sigurtà. Jekk xi ħadd jista' jiddeċidi minnu ħati u minn mhux mingħajr qorti u min għandu jiġi eżek e, maqtul, niġu lura għal barbarizmu storiku u nuqasta regoli u liġijiet. Fil-Filippini jider li dan ditidi titalija politika ta' governanza. Grazzi ħafna kellim li jmissaħt il-keġrijaj. Is-Sur Castaldo. Grazzi, President. Il-ġustizja jekk xaħat timur kontra l-ġustizja eh, sparawlu, danu li jett jintqal saħan sitam il-President Duterte. Eh, drittijiet tal-bniedem meddin jiġu attakkati fil-Filippini u dawn huma danu għakliem kliem eh, attwali għandek eluf kbar ta' nies li jinqatlu l-ekkim sejħa ġlida kontra droga ta' Duterte da twassal għal ġustizja li qed tiġi minn kisra. Abbużi ta' drittijiet tal-bniedem e, qed jikbru u anka ftit baqa ġurnalisti investigativi u avversari politiċi tal Duterte. Bla proċess, bla provi. Ikun aħna lum irridu insemmaw leħinna leħinna illi u m'għandniex nirtiraw mill da kon eh, tana biex fil-Filippini ikun jerġa' lura l-istat ta' dritt. Hemm obbligi internazzjonali u niddefinixxu minnaħa ta' president Duterte x'inhi l-politika vera tiegħu e għal politika ta' kontra terrur ta' terrur. Grazzi. Grazzi ħafna spiċċajna l-KHDI, issa sandur fuq is-Sinjura Kommissarju, is-Sinjura Cecilia Mastrom. Grazzi ħafna, President, onorevoli membri prezenti, aħna fissem l-Unjoni Ewropea esprimejna eh, il-preokkupazzjoni eh, tagħna kemm eh, fuq livell politiku kif kol blaqat bilaterali mal-Filippini. Permess ta' dikjarazzjonijiet ukoll differenti, il-kwistjonijiet aħna semme, aħna semmejnijom u kam tkellimna fuq il-klima li teżisti anka eh, l-irtirar tal-Filippini mill-IIC kif ukoll eh, l-età ħadd baxxa ta' responsabilità kriminali tqajmu ħafna punti favur id-drittijiet tal-bniedem u anka l sfidi għal libertà ta' espressjoni ta' opinjoni kif koll l-indipendenza ta' istituzzjonijiet, kif koll eh, proċeduri ta' impeachment li jisir saħħu fil-pajis kif koll dikjerazzjoniet mill mill-Konsil ta' Tittit tal-Bniedem eh, għamilna nindirizzaw il-problema b'mod komprensiv ħafna fil-rapport ta' monitoring li jena diskutajt kom iktar minn id-sena anka personalment jena ħafna drabi tkellimt ma' rappresentanti Filippini tal-gvern fejn jiena semmejt daw it-tħassib tagħna. Qegħdin naraw mill-inħarsu mill-qrib is-sitwazzjoni, speċjalment il-petizzjoni tal-21 ta' Fran mid-Dipartiment tal-Ġustizzja li tinkludi fiha lista ta' iżet minn 600 individu li qegħdin jallegaw eh, abbużi li saru kontra tihom. Din il-lista fost oħrajn eh, tinkludi rapportet tan Nazzjonijiet Uniti fuq id-drittijiet tan nies indiġeni protokolli u koll li għedin jinkisru issa dwar individuali fuq il-lista l-Unjoni Ewropea tistenna li l-Gvern tal-Filippini li jirrispetta l-proċedimenti kollha u l-obbligi taħt eh, liġijiet internazzjonali li jinkludu jirrispetta eh, għall-istat ta' dritt u drittijiet tal-bniedem. Ta' jinkludi dritt ukoll għal due process u l-indipendenza tal-ġudizzjarja u elezzjoni ġusti aħna nifmu il-deputat eh, li fatt li deputat segretarju ġenerali tal-PIS e ġi blacklistjat u ma tħalix jitħol fil-pajjiż bl-iskuża ta' tavitajiet politiċi fejn kifettu intom ukoll eh, ma tħallix jattendi għal kongress li sar fil-Filippini u aħna mill-ewwel tkellimna fuq dal-każ mal-gvern għax dan huwa l-ewwel każ ta' rappresentant ta' entità ta' sekku internazzjonali li tkeċċa mill-pajjiż. Din hija problema li ilha s-saddeja fil-Filippini kif imsemmi wkoll fil-rapport li semmejna. Aħna kemm l-Unjoni, aħna żewġ naħat fil-Pini Unjoni Ewropea, għandna l koċni nirbħu illi ikonna ftejn bejnietna u hemm ftehim iffirmat mill-ewwel ta' Marzu li jfittex li jkun hemm dialogu strutturat li hu jkun importanti biex nindirizza kwistjonijiet kollha dwar kwistjonijiet dwar id-drittijiet tal-bniedem. Impenji eh, u koll saru minn diversi, ir-rimarki ta' impenji saru minn diversi minnkom f'jannar meta tkellimna fil-plenarja meta semmejna li fil-fatt hemm diversi kwistjonijiet min-naħa tal-Gvern Filippin meta niġu għax-xogħol ta' ikwalenza bejn is-sessi, drittijiet soċjali u ta' impjiegi, ġieta kontra eh, la korruzzjoni, eċetera. Imma u ċar eh, huwa ċar mir-rapport li hemm til assassini qed isiru bl-iskuża ta' eh, nies imdaħlin fid-droga anka rekomandazzjoniet il-Gvern tal-Filippini u jiena wkoll personalment għaddejtom lill-Ministeru illi għandhom bżonn jagħmlu iżjed biex jindirizzaw kwistjonijiet li aħna tkellimna fuqhom hawn. Qegħdin naraw is-sitwazzjoni qrib u f'missjoni ovvjament ħan nifokaw fuq kwistjonijiet li għandhom x'jasru fuq il-gwerra kontra drogi u l-Unjoni Ewropea ħat verifika fuq l-affarijiet kif huma qabel ma tiddeċiedi fuq il-pass li jmiss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 u mill-gura u kollu nixle. Etna la id-dibattitu